Tati deċidew li jmexxu negozjati interistituzzjonali bażi ta' regola 69 ċe paragrafu 1 ta' regola ta' proċedura fir-rapporti marbuta mal-mandati għan negozjati issibuhom disponibbli fuq il-website tal-plenarja u t-titli jiġu pubblikati fil-minuti tas-seduta.